fuq il-minuti tal-aħħar laqa? Jekk le, naddu minnu fih biex nadottawu. Adottati. Il-punt li misfuq l-agenda huwa d-dibattiti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem id-demokrazija u stat ta' dritt. L-ewwel nibdu bis-sitwazzjoni fil-Ġibuti. Naddi l-mikrofonu issa l-Sur Tenok għal żewġ minuti. President, had Peress li ftit minn membri marru jżuru ġibuti li najdilom li hemm ħafna xterek mandalom bħala ħafna eh, gastronomija franċiża u tas Somalja fil-Bahar Aħmar, iżda bla dubju li għatem nuqqasijiet fil-governanza tiegħu l awtoritarji u l-tmexxija autoritarja tal-gvern ta' Ġibuti u anki l-oppressjoni tal pożituri politiċi u s-soċjetà ċivili. Importanti li jkun hemm is-sigurtà, il-prosperità u s-sigurtà fil-qarn tal-Afrika u dan irid jimxi jitfit ma' istituzzjoni demokratiċi u l-awtoritajiet irridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt Għanna ħafna tħassi fuq dan l-allegazzjonijiet fuq frodi kbira f'dawn l-aħħar elezzjonijiet li saru, violenza kontra dawk li jagħmlu demostrazzjonijiet u b'allegazzjonijiet ta' 60 priġunier politiku li nżammu bla akkuża ta' xejn. Kien hemm osservaturi tal-elezzjonijiet li qisu li l-vot ta' frar kien trasparenti u ngħidu li huwa l-ewwel vot li kien l-ewwel elezzjoni li kien hemm ħafna kandidati fihom mhux wieħed biss Din tawgura tajjeb u li l-autoritajiet ta' Ġibuti rridu jimpenjaw ruħom għal iktar riformi u bidla. Ġibuti sta' żgħir li jista' kollu ħafna ġid u għandu eh, ħafna appoġġ minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Jikkontribwixxi għal ġlida kontra il-terrorizmu, il-piraterija merittema, hemm bażi wkoll mill-Ġappun, mill-UFDP, mill-Eurodoc, mill-Doxa u aħna rridu nkomplu nuhom f'dan ir-rigward. Dan l-appoġġ irid jiġi akkumpanjat minn pressjoni biex id-dissidenti jiġu meħlusa u biex ikun hemm strumenti ta' oppożizzjoni u tħaddin demokratiku bħala peress li kienet parti mill-Somalia u minn Franza qabel Ehm, issa imżon li timxil qoddim u nittama li Somaliland u Somalia jkunu id rib bħala ġirin ma l-Ġibuti u stati oħrajn bħala stati sovrani. Irridu nagħmlu dak kollu fl-almutana biex ngħinu li dan ir-raġun u dan il pajiz mod partikolari biex jilħaq dan l-an. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Kinni sena l-minuta u nofs. Grazzi, President kwalinkwa oppożizzjoni politika jew soċjali li tiġi eh, mwaqfa fil-pajjiż qed tiġi kriminalizzata. Għad hemm stupri tan nisa li qed isiru hemmhekk mid-disajnijiet. Id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem jew il-politiċi tal-oppożizzjoni mumiex qalbina bizzejiet li jiċħdu dan kollu u jirrapportaw dan kollu. Qed jiġu meqruda l-identitajiet ta' ċertu komunitajiet mill 1994 u mill-1994 u snin 2000 kien hemm partit wieħed biss u dawn ir-reati tal-gwerra li qed iseħħu fil-pajjiż qegħdin jiġu moħbija fisem ir-rikonċiljazzjoni nazzjonali. Il-ġnus maquda waħna dottajna miżuri biex bekk il-reati relatati ma' violenza sessuali tiddaħħal fil-leġislazzjoni nazzjonali biex bekk ma jibqax hemm impunità li għadu l-kassa l-lum. Hemm bżonn li, li jsir xi ħaġa f'dan ir-rigward biex ma jkunx hemm repressjoni u mistħija min-naħa tan-nisa u dawk li huma qed jissobixxu l-vjolenzi għaliex mhux qed jagħmlu dan. Is-soldati kienu responsabbli ta' dawn l-allegazzjonijiet u nafu l-investigazzjonijiet mhux qegħdin jitkomplu. Importanti li rejati bħal dawn jiġu kastigati u n-nisa li kienu vitmi ta' dawn l-istupru din il-vjolenza ma jistaw jibqgħu għaddejjin bħal kieku xejjex inkella ma jistaw ikun hemm rikostruzzjoni u riformi. Grazzi l-Onorevoli Preda għal żewġ minuti. <coughs> Grazzi President. Ġibuti alleat importanti tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fil-ġlida kontra t-terrorizmu u l-piraterija fil-bahar fil-qarn tal-Afrika. Is-sitwazzjoni fil-pajis seħħet fl-indifferenza tal-komunità internazzjonali. Huwa minnu li oppressjoni fil-pajis fejn Reporters Without Borders qed jgħidu lisa black hole u dan eh, fisser li m'hemmx biżżejjed informazzjoni xierqa Ma nistawx ninjoraw dak li seħ fil-ġibuti f'dawn l-aħħar xhur wara l-elezzjoni leġislattiva ta' 22 ta' frar. Dak li suppost kien pass il qoddim fuq triq demokratika li qabdet il-ġibuti bl-oppożizzjoni li l-ewwel darba ħadet sehem fl-elezzjonijiet minn mindu il-President Ismail Obar Omar Guelleh ħa il-poter waslet għal effetti negativi u inħlid din l-opportunità. Kien hemm dimostrazzjonijiet li twaqfu bi violenza u kien hemm mowġa ta' arresti u sentenzi tal-qrati kontra membri tal-oppożizzjoni. Barra minn hekk, il-falliment li ma jiġux ippubblikati r-riżultati tal-elezzjonijiet mill-uffiċċju elettorali għajjem suspetti ta' frodi. Il-libertà tal-espressjoni fraġla ħafna fil-pajjiż u dan l-aħħar marret tal-lar biktar ġurnalisti rib l-oppożizzjoni li ġew ikkundannatu ntafaw il-ħabs. Il-Parlament Ewropew għandu il-leħen il-vuċi tiegħu billi jappella l-awtoritajiet ta' Ġibuti biex ma jibqgħux jagħmlu oppressjoni tal-oppożizzjoni biex jeħilsu l-proġonieri politiċi u biex jitħadnu f'dialogu ġenwin mal-oppożizzjoni sabiex bekk il-kriżi tintemm. Fil-fatt din kienet il-weda li kienet saret mill-President Gwelleħ il-ġimgħa li għaddiet. L-Unjoni Ewropea għandha tikkoopera f'dan ir-rigward bil-operazzjoni reġjonali u l-organizzazzjonijiet reġjonali u naħseb li relazzjonijiet tagħna tajbin ma' Ġibuti għandhom jiġu ntużati biex ikun hemm riformi fuq medda twila ta' żmien fil-pajjiż. Grazzi. Nkellim li jmiss l-Onorevoli Takkula għal żewġ minuti. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni fil-Ġibuti hija waħda ta' sfida ferm. Qed nippruvaw naħsbu kif nistgħu ninfluwenzaw il-qarn tal-Afrika biex jinbidel f'ambjent aħjar Irridu niftakru li dan wieħed mill-mandat tagħna fl-Unjoni Ewropea biex id-demokrazija wasla fid-dinja, drittijiet tal-bniedem, libertà tal-espressjoni. Dawn il-valuri li huma realtà Ewropea hija bbażata għall-aġir li rridu jagħmlu l-Istati membri. Importanti l-Istati membri rridu waslu dawn il-valuri għal pajjiżi oħrajn fl-inħawi oħra fid-dinja rritu kien hemm demokratizzazzjoni fil-Ġibuti, kien hemm elezzjonijiet fi frar, kien hemm ħafna nis li ntafaw il ħab sem problemi kbar bi drittijiet tan-nisa li huma eh, nieqsa ħafna fil-pajjiż u dan rajnieh pajnejna. kien hemm stupri tal-massa li qed iseħħu fil-pajjiż u ta' bilħaq iva rridu nindirizzaw dan il-kwistjonijiet mill-aktar fis possibbli. Sfida kbira li x'ħafna pajjiżi fejn kultura użlamika li hija tal-maġġoranza, id-drittijiet tan-nisa u drittijiet tal-bniedem jitħarsu f'dawl differenti kollox ma kollox u għalhekk għalija l-Unjoni Ewropea meta naħdmu f'dan il-qasam, meta nintervjenu f'dawn iż-żoni, irridu nibdow mill-eruq xnixel mir-realtajiet tal-post, bl-edukazzjoni u t-taħriġ biex bil-mod il-mod forsi nistgħu waslu għal-bidla. Iżda kifet issa rridu noħolqu iktar pressjoni politika sabiex bekk ikonna kontroll ta' situazzjoni, speċjalment is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-niedem biex titjir. Biex bekk ma jibqax ikun hemm oppressjoni ta' drittijiet tan-nisa aktar. Irrid ikun hemm xogħol demokratiku fuq medda twila ta' żmien u koerenti. Billi nibatu l-flejjes u nikbu riżoluzzjonijiet biss dan muster jgħin, rridu li s-soċjetà ċivili jkollhom programmi apposta u bil-edukazzjoni n-nies jistgħu jibdlu l-destin tagħhom biex jifmu x'inhu drittijiet tal-bniedem, x'inhuma x'inhija demokrazija u bekk meta ninnegozjaw ma' dan il pajit irid ikun hemm konċett tal-ponent li jridu jaċċettaw mhux jibqgħu ma jaċċettawx. Grazzi l-Onorevoli Verġa għal żewġ minuti u nofs. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. L-ewwel jina jiena kuntenta li qed nara li hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem Ġibuti, pajjiż li issielet biex ikollu indipendenza u għalhekk għandu bżonn appoġġ biex jindirizza xi wħud mid-diżastri li hemm fil-pajjiż. Dan it-territorju huwa strateġiku għall-Unjoni Ewropea. Hemm tliet bażijiet militari tal-Ġappun, tal-Istati Uniti u ta' Franza u hemm setat oħra li huma rappreżentati fil-pajjiż. Fir-riżoluzzjoni naraw li hemm miktub li l-bażijiet militari jipprovdu biżejjed dħul għal pajjiż. Imma min qed nappoġġaw? In-nies li qegħdin fil-poter hemmhekk u għata beneficju nis ta' eh, ċittadini ta' Ġibuti jiddispjaċini li da' mux il-kas 40% tal-popolazzjoni teħx faqar estrem. Hemm problemi kbar, speċjalment il-problemi marbuta mal-vjolenza u l-faqar fost in-nisa. Nisa li qegħdin ibatu minħabba l-mutilazzjoni ġenitali u ma soġġetti għal violenza mill-membri tal-armata wkoll fil-Ġibuti. Dawn in-nisa huma fl-eqqel ma fuq dimnet fil partita tal-oppożizzjoni fil-pajjiż. Kien hemm l-ewwel elezzjonijiet ħielsa mhux partit wieħed fi frar minn żminijiet twal, imma l-bidliet ta' vera mhux qegħdin iħossuhom il ċittadina tal-pajjiż il-riżultati tal-polots eh, elettorali għadhom ma ġewx ippubblikati u qed naraw li hemm repressjoni sħiħa fil-pajjiż u qed taffettwa lil kulħadd. Qed ikun hemm priġunieri politiċi li qed jiġu soġġetti għal tortura il-ħin kollu. Fl-2009 kien hemm eh, ġurnalist Midaneħ Abdullah Akieħ li jintafa l-ħabs u anke Daher Ahmed Farah li huwa kellim fisem l-USN li jintafa l-ħabs din il-ġimgħa. U għalhekk irridu nieqfu minn din il-ħemda hemm il-popolazzjoni tal-Ġibuti li qed jitolbu biex ikun hemm bidla u biex intemmu l-oppressjoni politika fil-pajjiż tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli De Kaiser għal għandha l-mikrofonu. Grazzi President. Jina naħseb li n-nies qed jaraw il-ġibuti li jixtiequ jaraw, jew li jridu jaraw. Jiena nftakar lil tanek semmi gastronomija ta' Somalia u ta' Franza fil-ġibuti jappella l-FAO, l-Organizzazzjoni tal-Ikel ta' Drittijiet tal znus Maquda tajt li 180.000 ruħ f'Ġibuti għandhom bżonn lajnuna l-ikel. Sfortunatament, gastronomija tajba għandhom kif għal surtanek kim ma li mhux għattajn lin-nies fil-post. Il-libertà tal-istampa, per eżempju, huwa qasam fejn Ġibuti edha lej l-aħħar postijiet fid-dinja 160 fil-fatt minn 170 pajjiż madwar id-dinja. Il-pajis huwa importanti għal arm tal-Afrika kollu, dan ifisser l-importanti wkoll kolla sigurta tagħna fl-Ewropa. Dan ma jfissirx li nistgħu ninjoraw id-drittijiet tal-bniedem u tkasbir ta' drittijiet tal-bidem li t-seħ emmek, ġibuti mux l-ar pajis fil arm tal-Afrika, imma mux aċċettabli aktar li ġala darba kienem l-elezzjonijiet fil-22 ta' frar tal-2013, aħna tlabna l-dibattitu urġenti fuq ġibuti U issa bissa għanna, għalix kif għalet il-Sinjura Berġak, għanna dubi fuq l-elezzjonijiet. Kien hemm ċirkostanzi tajbin li waslu għall-elezzjonijiet imma mhux bil-fors neċessarjament kienu ġusti. Għalek, minnu li, huwa għaminnu li repressjoni sejra l-lar u fl-2013 NGOs u difensuri ta' drittijiet tal-bniedem intafaw il-ħabs. Semma li kien hemm ċifra ta' 1000 ruħ li intafaw il-ħabs bħala priġunieri politiċi. Fit-22 ta' Ġunju il-President kellem għal dialogu ma' l-oppożizzjoni. Ejja nimnuħ. Imma kif nistgħu nemnuh meta bħalissa hemm repressjoni ta' dawn in-nies? Ejja nagħmlu segwitu għalhekk ta' Ġibuti naraw jekk fi żmien 3 xhur jew sitt xhur Ġibuti ikunx tassow għamel suċċess mir-relazzjoni internazzjonali tiegħu jkollu eh, rekord aħjar fil-libertajiet u fid-drittijiet tal-bniedem. Grazzi, issa fisem il-gruppi politiċi nibdow l-ewwel net bil-Onorevoli Peter Stasni fisem il-PPE. Grazzi President, jina nilqa l-passi lejn riformi politiċi, pal per eżempju li l-oppozizjoni tkun tista' terba' siġijiet fl-elezzjonijiet parlamentari Il-partiti politiċi u l-poplu ta' Ġibuti uraw impenn lejn il-futur ta' pajjiżhom billi ħadu sem f'dawn l-elezzjonijiet li saru dal-aħħar. Madana kollu jiena inkwetat dwar is-sitwazzjoni korrenti f'Ġibuti li huwa msiħe Pawlini fil-ġlida kontra t-terrorizmu u l-piraterija fir-raġun. Jiena kontra bisħiħ il-repressjoni tal-oppozizjoni politika u nappella li minnu fih jinħelsu daw kollha li intefaw l-ħabs. Jiena nikkondanna bisħiħ, President, l-atti eċċessivi ta' violenza sessuali kontra n-nisa u l-gvern irrit jevita li atti deplorevoli bħal dawn ma jseħħux aktar u jikkastiga il-ħatja. Ġibuti irrit juri impenn għall-impenni u l-prinċipji demokratiċi u rispetta drittijiet tal-bniedem biex bekk jimxi l qoddim fir-rabtiet tiegħu mal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Kretu fisem l-SND. Grazzi President. Is-sitwazzjoni politika f'Ġibuti hija ta' tħassib minħabba repressjoni tal-oppożizzjoni politika. Wara l-elezzjonijiet parlamentari ta' 22 ta' frar kien hemm possibilità għal pajjiż li jkun hemm demokratizzazzjoni fih. Il-President ġie elett maġġoranza kbira fl-2005 iżda naħseb li għandna bżonn kjarifika ta' l-abbużi u l-allegazzjonijiet ta' frodi elettorali. Għandna bżonn investigazzjoni imparzjali tal-elezzjonijiet parlamentari u naħseb kemm l-Unjoni Afrikana kif ukoll il-Lega Arbija għandhom rwol importanti fl-osservazzjoni tal-elezzjonijiet. Il-gvern l-maġġoranza għandhom ħarsu l-libertajiet tal-minoranzi biex jitkellmu b'mod ħieles Ġibuti għandu dmir li jiprofa juża sħubija tiegħu biex jagħmel iktar mill-ġlida kontra terrorizmu l-piraterija biss, irridu niġildu l-litterizmu, il-qat u l-estremizmu ta' reliġjon li taffetwa nofs il-popolazzjoni u twassal għal reġim totalitarju. Grazzi. Grazzi. Fisem li sijar l-onorevoli Czarneski għal-minuta. Grazzi President, aħna mhux waħedna bħala grupp li qed nitkellmu dwar Ġibuti, il-pożizzjoni ta' ġus maquda fuq dan il-pajjiż huwa ċar. Reporters Without Borders diġà qalu li hemm dawn is-sitwazzjonijiet deplorevoli ġibdunna l-attenzjoni darba wara l-oħra u tajna premju Sakharov li lilhom ftit snin ilu Ħafna drabi r-rivoluzzjonijiet ifaqqaw kif is-sitwazzjoni tibda titjieb, imma s-sitwazzjoni fi Ġibuti tiebet diġà u l-elezzjoni kienet pass il qoddim fid direzzjoni tajba, ma dana kollu għatfadal xisir biex jitwetqu ċertu kisbiet tal pajis tittellimin l violenza kontra dawk li protestaw u violenza kontra n-nisa. Għanna nikkondannaw il-violenza minna ebda dubi, imma rridu naraw sfidi pozittivi u koll li saħħu diġà fil-pajjiż. Naħseb li ir-riżoluzzjoni għandha turi lill awtoritajiet ta' dan il-pajjiż li aħna ħan appoġġaw id-demokrazija. Grazzi. Issa fisem l-EFD is-sur Paxka għal-minuta. Grazzi, President, Komissarju. Kull transizjoni minn eh, minn sistema ta' partit wieħed għal sistema pluralistiku dejjem joħolqu problemi. U Ġibuti huwa mhix eċċezzjoni. Hemm l-istruttura li għada eh, f'din is-sistema ta' partit wieħed u diffiċli li tagħti lok għal għażla demokratika naħa ta' ċittadini. Il-Ġibuti għandu pożizzjoni strateġika fil-qarn tal-Afrika u aħna għanna namlu pressjoni biex il-istrutturi politiċi jibqaw mixjin lejn id-demokrazija pluralistika. Il-persekuzzjonijiet kontra l-soċjetà ċivili u l-politiċi għandha titwaqqaf il-persekuzzjoni kontra l-ġurnalist, kontra l-ġurnalisti. E, u għanna u importanti li e, tiġi l kuprat l-istat ta' dritt, hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni bejn gvern u l-oppożizzjoni, biex inkunu nistaw nistabilixu kwalità ġdida ta' tolleranza u rispett. Il-pajis jiddependi mill-finanza mill-Stati Uniti, Ġappun u l-Europa, jekk aħna nikkoordinaw l-isforzi tagħna eh, jista' jkollna suċċess. Imis issa is-sur Obermeier eh, mhux allineat. Grazzi President. Il-passaċ minn kolonja għal stat demokratiku huwa diffiċli, pero dana mhux se jiġġustifika il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem fuq l-iskala li qed naraw hawnhekk eh, priġunerija immassa tal-oppożituri u affarijiet simili. L-Unjoni Ewropea tixtieq tinvesti fil-servizzi tal-ilma 40 miljun euro, pero eh, hemm dawn il-problemi tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ma rridux ninsew il-piraterija fil-golf fil ta' Eden, Aden. Dan huwa qed iwaqqaf id-demokrazija, l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għandna nissospenduha immedjatament sakemm il-priġunieri politiċi jiġu liberati. Grazie. Is-sur Essaja, Signora Essaja, għal-minuta. Grazzi, President. Is-situazzjoni ta' demokrazija fil-pajis hija diffiċli m'għandhomx mezzi ta' xandir indipendenti u il-dritti tal-minim qed jiġu miksurin il-ħin kollu. Il-kapijiet tal oppożizzjoni qegħdin fil-periklu li speċaw il-ħabs, anki jekk kienem elezzjonijiet fi frar, u dawn elezzjonijiet kienem tal-anqas design persuna li ġew eh, arrestati. U ma jirċevu ħafna għajnuna l-izvilup mill-Unjoni Ewropea. Fil-bidu kienem xi 50 miljon l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura illi dawn il-flus qed jiġi użat għad-demokratizzazzjoni tal-pajjiż u għal biex jittejbu drittijiet tal-bniedem. Grazzi, Sur Mirski, għal minuta. Grazzi, President. Din hija riżoluzzjoni fuq situazzjoni f'Ġibuti u dana u eh, hija biex xogħol kbira tal-kollegi tal-Parlament. Jiena nixtieq inżid illi memx demokrazija. Gelek huwa pratikament dittatur. Il-pajis jiddependi mill-għajnuna esterna eh, għal uh, 87%. U fl-istess ħin hemm mm, livell oli ta' kriminalità u korruzzjoni. Jena appella l-Parlament mux biss biex nerakkomanda l-azzjonijiet, ma biex nużaw il-mezzi kollha possibbli biex imbidlu din is-sitwazzjoni kritika fil-ġibuti l-lum. Grazzi, Essur sur Luze kal-minuta. Grazzi, President, Kommissarju, President Kommissarju. Aħna nistaw anki infaħruha il-ġibuti għal ajnuna fil-problema tal-piraterija tal-li eh, qed jospitaw it-truppi tana Franċiżi, Ġappuniżi u Amerikani fuq it-territorju tagħhom u anki tal-li kooperaw biex jistabilizzaw is-sitwazzjoni fil-qarn tal-Afrika kollu kemm hu. U nistgħu anki nfaħrom għal ċerti tentattivi biex jintroduċu demokrazija, rridu ngħidu b'mod ċar li dak li ġara wara l-elezzjonijiet il-dawn l-attakki u dawn l-arresti kontra l-membri tal-oppozizjoni tal-oppozizjoni u tal-kapijiet tal-NGO b'mod partikolari dan ma nistawx naċċettaw, ma nistawx nfaħruħ, ma nistaw, għanna nikkondannaw b'enerġija u għanna nitolbu l-reprezentantu li jibat messaċ ċar l-pajis li mem lebda konsens minna naħatana għal tali prassi u aħna nistennew mill-president l-għonet għaxu għandu seta totali illi jerġa' E, jirkupra demokrazija fil-pajis. Grazzi. Issa għanna sur Kelly, għal-minuta. Grazzi. Naħseb illi il-rapporter ta' taqsira eccellenti ta' dan il-kas minn dak li smajna kienet ġusta u realistika jekk aħna nistaqsu l-ħafna ċittadini tal-Ewropa fejn hija Ġibuti ma jkollhomx laqas idea. Dina ħaġa stramba il-post tagħha huwa f'parti strateġiku importanti ħafna fid-dinja. Aħna nixtiequ ngħidu wkoll li huma mxew ħafna l-qudiem mindu saru indipendenti, speċjalment għall-elezzjoni, fl-elezzjonijiet ta' frar li għadda. Pero għat għandhom problemi fuq dak li għandu xaqsa madrittijiet ċivili u għanna namlu iktar pressjoni fuqhom, specialment fil-kas ta' violenza kontra n-nisa u anki kontra il-priġunieri politiċi. Grazzi, Is-Sur Tarabella, President, Komissarju, kollegi, U importanti ħafna li l-autoritajiet fil-ġibuti fl-aħħar jagħmlu dak li hemm bżonn li jsir biex iwaqfu il-ksur ta' drittijiet tal-minimu u jiggarantixxu il-libertajiet ċivili u l-libertà tal-istampa mill-elezzjoni ta' 23 ta' frar ta' din is-sena kien hemm ħafna arresti u dimostrazzjonijiet ġew repressi eh, u din il-persekuzzjoni tal-oppozituri u tal-ġurnalisti għanda titwaqqaf u anki minnaħa tal-eżerċitu u diffiċli li wieħed jasal ukoll fil-ġibuti biex ikollu informazzjoni ċara. U dan jfisser illi anki il-libertà tal-istampa miex miex so u rridu nizguraw l-elezzjoni li jmiss ikunu ġusti. Grazie, Sur Corvola, Signora Corvola. President, Ġibuti kellu rwol importanti fi ġidda kontra piraterija u terrorizmu fil-reġun tal-Arn tal-Afrika. Mill-indipendenza sissa kienem l-oppozizjoni l għall darba kellhom siġġiet fil-parlament. Pero għandhom krizi politika għaddejjin minna, hemm ħafna priġunieri politiċi u situazzjoni hija ħażina ħafna u m'għandniex e, informazzjoni affidabbli fuq dak li qed jiġri fil-pajjiż. Il-ġnus Mawda qalu li 180,000 persuna għandhom bżonn ta' għajnuna umanitarja u għallikel u anki l-violanza kontra n-nisa għal ħafna forum, ħafna stupri, mutilazzjonijiet, ksur sessuali illi se jkollhom impatt kbir fuq fuq is-saħħa u fuq il-benestri ta' dawn in-nisa fuq is-soċjetà. Eh, Il-Ġibuti ifferma il-ftejm ta' Kotonu u għandu eh, dmir li rispetta id dritti tal-bniedem u demokrazija. Grazzi. Is-Sur Han, Komissarju. Grazzi, President. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Ġibuti huwa imsieħeb importanti tal-Unjoni Ewropea u ċentru ta' stabilità fir-reġun kollu tal-qarn tal-Afrika. E, ġibuti ħa impegni kostruttivi mal-komunità internazjonali fil ġlida kontra e, il-piraterija fil-Oċeanu Indjan. Għanda zewċ missjoniet CSTB, e, Atalanta u Nestor L-Unjoni Ewropea hija parti hija imsieħeb importanti għall-Ewropa eh, fis-settur tal-enerġija u tal-ilma u aħna attivi anki fil-qasam tal-governanza. Il-approċ kaut però solidu lejn ir-riforma politika eh, wassal għal elezzjonijiet leġislativi demokratiċi fi frar li għadda meta kienem però eh, u fl daħlu anki l oppozizjoni fil-elezzjoni ġenerali, aħna nilqaw anki il-maniera pacifika li fija eh, ġew organizzati il-votazzjonijiet. Però l-asta trasparenza u dewmin kbir fil-pubblikazzjoni tar riżultati tal-elezzjoni u fuq il-priġunerija tal oppozizjoni U importanti illi eh, ġibuti għam il-progress biex jiftaħ l spazju taħħom u jipermetti il-possibilità li eh, ikun hemm stabilità sostenibbli. U dana eh, jibġi bazat fuq l-impenn lejn il-demokrazija u l-impenji eh, u anki rispett tal-istrumenti internazjonali rigwardaw drittijiet tal-minimal Issa, wara il-gvern u rappresentanti tal-oppozizjoni ħabru li bdew dialogu u aħna nittamaw li eh, situazzjoni tittieb. Tittieb. Il-rappresentantu ah, li ħeġġeġ il-gvern u l-forzi tal-oppozizjoni biex ikunem hemm dialogu. Ija temmen illi il-dialogu ġenerali kostruttiv mill-partit minnaħat l-partijiet kolla u anki ta' soċjata ċivili hija l-aħjar Wara dan il periodu mm, u issa wasal iż-żmien biex nimxu l qoddim u nimxu lejn il-kunsens nazzjonali ġenerali għal progress. Il-poplu ta' ġbuti għandu bżon ta' stabilità u paċi, pero dan għandu jieġi miksub fil-kuntest tal-stat ta' dritt, gvernanza tajba u rispetta ta' drittijiet tal bnidem Uh, aħna dejjem lesti napoġġaw dan il-proċess u nejn u naħdmu fl-imkien ma' kulħadd fil-Ġibuti biex biex biex ikonna demokrazija u tkabbir sostenibbli. Grazzi, President. Għanna sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni u dana uh, item id-dibattitu l-votat. Issa l-punt li mis l-agenda hija